li talbu li jitkellmu bil-catch li għaj u mux il-blue card jiena kont lab li nintervjeni fuq il-firearm. Dal-waqt għanala. President interrompi Dinja point of order u nishtiq nati eh, dak kollu li najt li rrit najt. 10 sekondi. Min ma tibdijom l-10 sekondi? Le, Iva. Mela, jira, kont l-ewel fuq il-lista, il-President interrompi, dispieċini, il-kellim kompli jitkellem minn mikrofonu. mikrofonu